jibda jot minada 10 ta' settembru. Fil-Novembru eh, 2009 il-Parlament ħannota li Sur Spaċkifx u l immunita tijaw u għamil din il-proposta l-Komitat tal-Affarijiet Legali taħt l-artiklu 8, regola 863 ċemen eh, ta' dan il-Komitat informa l-President tal-Parlament illi din it-talba issa eh, madix valida u illi l-immunità parlamentari ta' din il-persuna għanda titneħħa il-minuti ta' din is-seduta jiġu prezentati lill parlament tal-approvazzjoni tiegħu fil-bidu tas seduta li jmiss